illi ikunem turija ta' rispett tal klim illi jiena se naqralkom sabiex jitnizlu fil-minuti ta' din is-sessjoni. Għalhekk jekk iġobkom sentikom minuta biex issibu postkom. Oh, sorry. Thank you, colleagues. We will now Kollegi, mela, jekk ma importax, nishtiq illi nkomplu. Kollegi, jekk jogħġobkom ftit silenzju, għaliex irid niġbet l-attenzjoni ta'kom għal żewġ inċidenti serji ħafna li seħew u li għal daqstan taħna bħala parlament irridu nesprimu it-ħassib tagħna u anki is-simpatija tagħna ma' dawk li intlaqtu il-ġimma 30 ta' ottubru kien hemm nirien illi eh, seħew fil-Night Club f'Bukarest fejn 300 sa 400 persuna essenzjalment żgħażagħ kienu miġbura biex isegwu konċert. Mietu sissa 46 ruħ u madwar 100 persuna oħra għadhom fl-isptar, ħafna minnhom f'sitwazzjoni kritika il-ħsibijiet tagħna u il-talb tagħna mal-familji u mal-raba tal-vitmi. Aħna wkoll imħasbin u jissobina ħafna li smajna l-aħbar ta' dak l-ajruplan Russu illi waqa fil sajnaj ċentrali fejn inqatlu 224 ruħ għal darboħra natu l-omor l familji ta' dawn dawk in-nies. L-Onorevoli Nigresku ek joġbok. Signora President, jiena et nintervjeni għaliex jiena kont labt l parlament Ewropew flimkien ma' membri tal-Parlament Rumeni oħrajn li nfakru il-memorja ta' dawn il-50 ruħ illi tilfu ħajjithom fit-30 ta' Ottubru f'Night Club f'Bukarest kienu zazax bħali u zazax Pali għadhom ukoll jiġġieldu għal ħajjithom dan huwa sinjal ta' solidarjetà lejn is-soċjetà Rumena. Jiena nixtieq nirringrazzja lil dawk l-istati membri kollha li offrew l-għajnuna tagħhom eh, biex jagħtuna daqqatit momentan diffiċli.